il-sistemi tal-viza siridu jiġu adottati fil-leġislatura li jmiss jiddispjaċini li ma stajniex namlu dan f'dan il-mandat, nispera nibdow diskussjonijiet f'Settembru. Aħna diġa edna li rridu Ewropa li tagħti riżultati li f'siċċarini tagħna jkunu jistgħu jgħixu fis-sigurtà. Għalhekk jiena nitlobkom biex għada eh, votaw favur din il-leġislazzjoni biex nkunu nistgħu eh, nsibu kaptu tal-problemi li għatanna ta' sigurtà biex ikonna unjoni iktar sigura għal ċittadini ċittadini kollha tagħna. U s-Sur Marijas ħankelmu bil-Grek issa. Sur Marijas, edin niddiskutu xi ħaġa verament importanti hawnhekk. Ħanejdlek ftit dak li saqsejtni mandu jaqsam xejn ma dak li qed niddiskutu. Imma jiena naf li inti tħoss fuq dan il-punt għalhekk ek joġbok, iktib, erġi un u niktiblek lura biex nirrispondi kal mistoqsija. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi, sur kummissarju. Għal żewġ minuti issa eh, sur kwejjo ir-rapporter. Grazzi, President. Kollegi, ningrazzjakom għal kontribuzzjonijiet għal PPE li nżommu l-ambitu tas sistema hija importanti minajra din ir-riforma eh, tisfa fix xejn. Ma nkunux qed inservu ċittadini Ewropej jekk aħna nneħħu dan. Rappreżentanti tal-ċittadini għandna l-obbligu li niddefenduhom u aħna responsabbli wkoll għalihom Huwa minnu evidenti li kull opinjoni għanda kulħadd għandu raġun jesprimi opinjoni imma serħu maħkom li dawk li jasbu li il-Golden Visas mandomx jiġu studjati iktar u dawk li ma jridux jipproteġu tfal hemm bżonn jispjegaw l-aġir tagħhom lil min jivvotalhom. Nixtieq nirringrazzja x-Shadow Rapporters Nixtieq nirringrazzja il-kull mineni, il-Kummissjoni Ewropea u kol l-istaff tiegħi kulħadd kellu rwol biex ġejna l dan ir-riżultat. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekk nikkonkludu dan id-dibattitu u l-vot nisir għada. Issa immorru għal punt li jmiss fuq l-agenda il-rapport ta' Sinjura Dalli fuq il-Fond għall-Immigrazzjoni u l-Azil. Nixtieq nistieden il-Sinjura Dalli għal erba' minuti. Rapporter. Grazzi, Chair, Kummissarju, nsellimlek grazzi kollegi u ippermettili nibda billi nirringrazzja lill shadow rapporteurs tal-gruppi kollha għall-kontribut tagħhom. ninsabu fl-istess kamra fejn f'diversi dibattiti tkellimna dwar il-valuri ewropej dwar il-prinċipju tas-solidarjetà dwar kemm huma prezzjużi l-ħajjiet tan-nies u f'din il-kamra kemm il darba sħaqna dwar il-ħtieġa li bħala rappreżentanti taċ-ċittadini ewropej il prijorità tagħna tkun dik li nissalvagwardjaw l-interessi tagħhom li nkunu lesti li nieħdu deċiżjonijiet li forsi mhumiex daqstant popolari. għal żmien twil il kwistjoni tal-immigrazzjoni tħalliet taħt it-tapit forsi bit-tama li tissolva waħedha ma kienx il-każ dakinhar u mhuwiex il-każ illum. minflok din l-attitudni waslet biex aktar nies iħossuhom il bogħod mill-unjoni ewropea u sfortunatament aktar ħajjiet jintilfu u qed inħallsu għaliha billi l-istituzzjonijiet ewropej qed ikollhom jaqtfu ħafna biex jerġgħu jirbħu lura l fiduċja taċ-ċittadini. huwa fatt li l-unjoni ewropea bdiet u komplet tieħu passi u miżuri differenti biex tindirizza l-immigrazzjoni minn aspetti diversi iżda filwaqt li l-parlament ewropew kompla mixi l quddiem biex nilħqu sistema komuni ewropea għall ażil li tqassam il peace bejn il pajjiżi stati membri hemm proposti kruċjali li nsabu mwaħħla fil-kunsill ewropew mill mexxejja ta' wħud mill-istati membri li jġibni għal fond li għandna quddiemna llum fond ta' aktar minn għaxar biljun ewro biex l-unjoni ewropea tkun tista' tuża dawn il-flus mal-membri stati stess. issa hawn min jargumenta u se jkun hawn min jargumenta llejla li l issue tal-immigrazzjoni għandha tiġi indirizzata l barra mill-fruntieri tal-unjoni ewropea ir-realtà llum il-ġurnata iżda hi li għandna ħafna pajjiżi tal-unjoni ewropea li għandhom bżonn is-sostenn finanzjarju biex jindirizzaw il-problemi li qed jiffaċċjaw illum stess u nagħmlu dan jekk verament nemmnu li rridu nimplementaw politika li effettivament twassal għal ġar tar-responsabbiltà u s-solidarjetà. jien ġejja minn malta pajjiż fejn iċ-ċittadini tagħna jafu u jifhmu jfisser li tkun fuq il-fruntiera bħala pajjiż salvajna l ħajjiet ilqajna l persuni ġarrejna r-responsabbiltà u wettaqna s-solidarjetà bil fatti u bħalna hemm pajjiżi oħra tal-unjoni ewropea li qegħdin fuq il-fruntiera u li ma jdawrux wiċċhom in-naħa l-oħra ċerta li l-kummissarju jaf x'jiġifieri. għalhekk kien ta' sodisfazzjon għalija li l-kumitat approva u għamel mill-prinċipju tas-solidarjetà prinċipju fundamentali li jirregola dan il fond fl bliet u l-irħula tagħna naraw il-ħidma li tkun għaddejja mill-awtoritajiet nazzjonali reġjonali u lokali flimkien mas-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet mhux governattivi biex l-immigrazzjoni regolari ma tkunx tapis fuq il-komunitajiet tagħna u nifhmu fuq kollox l-appoġġ li hemm bżonn fil-każijiet fejn ikun hemm tfal waħedhom. hemm bżonn li din il-ħidma tkun sostnuta u għalhekk nilqgħu wkoll id-deċiżjoni tal-kumitat li jappoġġja dan għalhekk ukoll l-importanza li t-titlu tal fond jirreferi għall-integrazzjoni bil-għan li nirrikonoxxu u nsostnu l-importanza ta' soċjetajiet u komunitajiet aktar magħquda. għandna punt erba' biljun ewro li l għan prinċipali tagħhom huwa li nagħtu l-għajnuna meħtieġa lil pajjiżi tal-unjoni ewropea speċjalment dawk l-aktar affettwati u biex nagħmlu dan irridu nimplementaw il-politika ewropea fuq l-ażil u l-immigrazzjoni. ifisser ukoll li għandna nagħmlu l aħjar użu possibbli minn dawn il fondi. wara kollox dan huwa l unika strument intern li għandna biex jindirizza l issue tal immigrazzjoni fost il pajjiżi tal unjoni ewropea u biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari hemm bżonn ħidma li hija ffukata kemm fih dan il-pajjiżi iżda wkoll f'pajjiżi terzi imma dan l-istrument finanzjarju għandu jkun komplementat ma' strumenti diġà eżistenti li jindirizzaw pajjiżi terzi u mhux nippretendu li dan l-istrument finanzjarju se jagħmel tajjeb għal dak li ma jsirx f'fondi oħra. dan il fond huwa mibni fuq numru ta' pilastri fosthom is seas l immigrazzjoni legali l integrazzjoni u s solidarjetà għalhekk li fir-rapport hemm inkluż persentaġġi minimi għal kull wieħed minn dawn l-għanijiet. dawn huma persentaġġi minimi li assolutament ma jnoqrux mill-flessibilità imma jenfasizzaw il-fatt li kull oġġettiv għandu rwol importanti biex l-ebda pajjiż ma jitħallar rieħu. irridu naċċertaw ruħna li kull pajjiż jagħmel il-parti tiegħu f'din il-katina ta' solidarjetà u responsabbiltà. wara kollox jekk id-diskors li ilna ngħidu fl-aħħar ħames snin dwar is-solidarjetà nemmnu fih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 għal kulħadd ma nistgħux naħdmu wara nofs il-lej. Ridu nispiċċaw sa nofs il-lej. Il-Sur Kummissarju Avramopoulos fidejk. Iva, grazzi Sinjura President. Kollegi, Sinjura Dalli, il-Kummissjoni tilqa x-xogħol li għamel dan il-Parlament ta' Malajl fuq ir-rapporti fuq ir-rapport dwar it-tlet files li qegħdin niddibattu llejla, speċjalment jiġifieri għal dan il-fond tal-migrazzjoni u l-ażil il-miżuri huma l-aktar minnhom huma b'mod orizzontali u konċernaw it-tlet fondi. Nispera li l-Kunsil ukoll waqt eh, għandu eh, nispera li adotta dalwaqt il-mandat ta' negozjati. L-immigrazzjoni, s-sigurta għadhom il-punti li l-iktar inkwitaw iċ-ċittadini tagħna llum. Għalhekk għandna bżonn ir-riżorsi biex inkunu nistgħu nagħmlu xogħolna skont il-prijoritajiet ehm, tal-politika tagħna u ġifieri flimkien eh, billi nabbinawhom mal-fondi kollha tal-Unjoni. Palissa għandna ehm, assistenza tajnija li xi miljun ehm, nies li applikaw għal azil u 3.4 miljun persuna minn pajjiż terz ukoll xi għajnuna. Dan ma setax sisir mingħajr il-budget tal-Unjoni Ewropea. Għal affarijiet jistgħu jinbidlu, jevolvu u l fontana tagħna irid ikun sempliċifikat jista' jadattaruhu u imsaħħaħ għalek għall-baġit tal-immigrazzjoni il frontier u s-sigurtà qegħdin nipproponu iktar minn 36 miljun għal eh, perjodu sal-2027 u 10.4 għal dan il-fond tal-immigrazzjoni. Dan jirrifletti l-importanza li l-Kummissjoni qed tagħti sabiex inkunu nistaw l-immigrazzjoni, sigurta u l-frontieri nimma nġew maħjar. Naf li anki l-Parlament qed jaqbel miegħi fuq dan. Il-Fond tal-Migrazzjoni u l-Azil mod speċjali se jgħin is-sistema tal-Azil tal-Ewropa Yes, l-immigrazzjoni legali lejn l-istati membri u kol jgħin f'dik li nsejħu l-integrazzjoni tal-pajjiżi tan-nies minn pajjiżi terzi. Inċentivi fuq livell lokali u reġjonali, per eżempju il-talim tal-lingwi u anki orientazzjoni ċi ta' dak li civics, solidarjetà bekk mal-istati membri il-fond sejjejn biex niġildu kontra l-immigrazzjoni illegali biex il-persuni li m'għandhomx dritt jibqgħu fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jiġu rritornati lura. Imma biex jinnirnexxu rridu naraw li jkun hemm eh, l-fond tagħna ikun flessibbli għanna bżon strumenti tal-finanzjar li jkunu jistaw jaqblu ma dawn il-prioritajiet u l-politiki tal-Unjoni Ewropea sal-2027 strumenti ta' eh, finanzjament li jkunu jistgħu jgħinu l-istati membru ta' jkun hemm bżonn. Jiena ma nistax nenfasizza iktar minn dan fuq il-flessibilità għalhekk flessibilità se jkun punt kruċjali għat tlet fondi li qed niddiskutu llejla anki ġifiri fil-midterm review fil-mija tal-fondi jridu jiġu allokati għabbażi ta' l-involviment u l-bżonnijiet ġifri tal-priorità tal-Unjoni Ewropea ftal żmien Stess żmien se jkun hemm 50% eh, minn qabel l-istati membri biex jgħinuhom fix-xogħol li jagħmlu u anke biex ikunu jistgħu jippjanaw x'investimenti li jistgħu jagħmlu fuq medda twila ta' żmien L-implementazzjoni wkoll nixtiequ tiġi simplifikata l-manager tal-fond se nużaw single rule book għall-implementazzjoni ta' dawn il-fondi li jkunu għall-manager. l-anijiet tal-immigrazzjoni u tas-sigurtà koll se nieħdu flejjes minn fondi oħra tal-Unjoni Ewropea. L-integrazzjoni ta' persuni minn pajjiżi terzi, il-radikalizzazzjoni, kif se nikkooperaw ma' ċertu pajjiżi palissa. Il-Kommissjoni qed eh, iżomm il-pożizzjoni tagħha imma il-Parlament Ewropew qed joffri ċertu ostakoli li l kummissjoni tistax taċċetta għall-uża dawn il-minimum spending huma ostaklu għal flessibilità l-Istati membri għandhom bżonnijiet li jvarjaw. U għandhom pressjonijiet ukoll li jvarjaw għalhekk hemm bżonn li l-fondi jużawhom kif, kif ikun hemm skont il-bżonn. Din il- proposta ifisser li il-fond se jkun inqas flessibbli meta nqablu mal-periodu ta' qabel u se jġib ukoll ċertu pis ta' monitoraġġ li nibnu e, partnerships mal-pajjiżi ta' oriġini u dawk ta' tranzitu kien dejjem punt importanti mill-bidunet tal-politika tal-migrazzjoni. Kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba tagħna huwa importanti ħafna nkunu nistgħu nirrispondu għal dawn l-sfidi jiena nixtieq nisħaq b'mod speċifiku dan li ġej li konna dan il-maximum limit għal xogħol estern u nħallu naraw l eċezzjoni ċikunu dan se jkollu impatt fuq il-flessibilità tal-fond tal-fond imma anki il riżultat tal-immigrazzjoni eh, u sigurtà tal lanijiet tal-immigrazzjoni sigurtà tal-Unjoni il-kondizjonalità wkoll ta' 30% tal-assorbiment eh, fi żmien fin-nofs tat-terminu. U hawnhekk għandna il-thematic facility anki ġifieri li jistgħu jittużaw ukoll l-atti delegati, normalment legalment ma jistawx. Importanti li nagħmlu l-affarijiet so. U l-istrumenti tagħna naraw kif jistgħu verament jaħdmu matul iż-żmien. Grazzi ħafna. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollega Eli Schleinille, joka puhu ke- Grazzi ħafna l-komissarju sal kellim li huwa s-sur eh, Schlein, anzi is-sinjura Schlein fissem il-Kumitat Deve. Grazie President. Grazzi wkoll is-Senjura Dalli ta' din il-ħidma daqshekk importanti fuq file daqshekk kruċjali u anke nirringrazzja lill kumitat Deve u l-kollegi tiegħi irid niżgura li dan din id-dimensjoni esterna l-ġdida tqis ukoll impatt ta' pajjiżi terzi u anke li dan ma jkunx qed isir duplikazzjoni ta' xogħol ma' għodda eh, tal lajnuna għall-iżvilupp li l-mira tagħhom hija li jinqered anzi l-faqar dawn huma aħbarijiet tajba għaliex issa għandna l-fondi adattati u din hija xi ħaġa li aħna anke neħdu pjaċir li din hija tkun integrata fil-leġiżlazzjoni Ewropea Strumenti li mhux ħajjintuża għal finijiet ta' ripatrijazzjoni għaliex dan jista' jsir biss permezz tal-istudju ta' impatt fuq il-pajjiż ta' oriġini u anke li nqisu wkoll il-possibilità li dawn in-nies jekk jistgħux imorru lura lejn eh, pajjiżhom għalhekk huwa importanti ħafna li aħna naraw illi għandna din il-kelma integrazzjoni integration fit-titlu ta' dan il-fond. Grazzi ħafna lis sinjura Schlein issa mill-kumitat mil eh, tal-budgets is-sur Viotti Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna l-Kummissarju Avramopoulos. Dan il-fond il-ġdid għandu jkun punt ta' tluq sabiex nistabbilixxu politika ta' ażil u integrazzjoni ċara bbażata fuq is-solidarjetà bejn l-istati membri il-fluss tal-migrazzjoni huwa fenomenu eh, globali u hemm bżonn ta' risposta ewropea il-fondi għandhom ikomplu eh, jappoġġjaw proġetti anke fuq livell nazzjonali pereżempju bħal għandna eh, fl-italja affarijiet li s-sur salvini qed jeqleb ta' taħt fuq bħalissa Salvini jrid idaħħal sistema ġdida, però aħna rridu li jkollna eh, approċċ fuq livell u fuq medda ta' żmien twil għal livell Ewropew. Mhux bħalma jridu uħud f'din l-awla u fl-Italja li jridu jirbħu l-elezzjonijiet b'dak li jgħidu kontra l-migranti, jridu nindirizzaw anka il-regolament ta' Dublin. Però ej araw daqsxejn laqqas għaw ħadd mill-Italja u jew inkella mill-gvern Taljan bħalissa hawnhekk li suppost qiegħed hawnhekk jiddiskuti magħna dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna Kummissarju u grazzi wkoll is-Sinjura Dalli tal-ħidma tagħha għal xintom qegħdin tagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna lis sur Viotti issa f'isem il-gruppi nibdew bil-PPE is-Sur Leners għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Il-kriżi tal-migrazzjoni kienet waħda mill-ikbar kriżijiet fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u hekk ħarġet xi ħaġa ċara minn din il-kriżi hija li aħna rridu nsaħħu r-risposta Ewropea. Dan il-fond il-ġdid se jkollu rwol importanti eh, dwar dan. Il-Kummissarju għandu din proposta li jittripla il-fond fil-volum tiegħu aħna din il-ħaġa toġobna, però biex ikollna riżultati konkreti hemm bżonn ir-riżorsi però għandna bżonn ukoll il-flessibilità sabiex nindirizzaw l-isfidi li għandna quddiemna u għandna bżonn ukoll li jkollna bilanċi bejn il-miri li hawn f'dan il-fond Jiena nifhem daqsxejn il-frustrazzjoni tal-Kummissarju fid-diskors eh, tiegħu għaliex dak li kellna fil-proposta oriġinali qisu jidher li ntilef daqsxejn hawnhekk f'din l-awla. It-test li għandna quddiemna qiegħed jiffoka fuq il-migrazzjoni illegali u l-integrazzjoni u qed tinqas attenzjoni mir-ritorn jew inkella l ġrieda kontra l-migrazzjoni illegali pereżempju għal rekwiżiti ta' nfiq eh, mandatorji fuq aspetti kollha ħlief fuq il-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali. Bħalma qal il-Kummissarju jekk aħna rridu li jkollna approċċ olistiku mela rridu nikkoperaw mal-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-pajjiżi ta' oriġini manka dawk ta' transitu. Din hija xi ħaġa kruċjali għaliex inkella sa tkun impossibbli li aħna nikkoperaw mal-pajjiżi terzi jekk nilqgħu dawn l-emendi kollha. Jiena konfidenti anzi nħoss illi hawn ħafna hawnhekk illi jħossu li din il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi mhix daqshekk importanti u danka dan l-aspett ta' ritorn, però għall PPE din hija xi ħaġa importanti ħafna. Aħna ressaqna emendi għal vot ta' għada sabiex niżguraw li dan il-fond ikun iktar realistiku u nappellaw lil min hu realistiku bħalna sabiex jivvota eh, bħalna għada waqt il-vot. Grazzi ħafna l-Sur Lenners issa l kelliema li jmissija Sinjura Kienge mill sd Jekk jogħġbok. Grazzi President, nirringrazzjak Sur Kummissarju għax-xogħol fatt li l-Unjoni Ewropea kellha suċċess fuq l-immigrazzjoni għax hija mħabba l-linji ta' politika tajbin li wkoll jiġu implementati skont l-artiklu 80 tal-trattat Għalhekk aħna rġajna tajna sinifikat ġdid għall-integrazzjoni u nafu li din il-fenomenu tal-immigrazzjoni rridu noħduh b'mod komplut biex verament anki ġifiri skont il-rezoluzzjoni li ta' dan il-Parlament tal-2016. Is-sistem tal-azil Komun tal-azil irid jiġi riformat imħabba eh, il-nisa, it-tfal, dawk li huma aktar vulnerabbli naraw ukoll l-immigrazzjoni legali, naraw li jkun hemm aċċess u eh, legali il-mezzi. Xi gvernijiet tal-Unjoni Ewropea l-finanzjament tagħhom jużaw għal eh, jużaw, għandhom jużaw il-fondi, il-budget tagħhom tajjeb għal-valur mizju tal-Unjoni kollha. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kenge, għall sijar l-Sinjura Wimberg għal minuta u nofs. Grazzi, President. Il-kollaż tal-Unjoni Ewropea mhux se jiddependi fuq il-qerda tal-ambjent jew inkella minħabba xi gwerra jew inkella xi kriżi finanzjarja imma le hija kwistjoni li nwaqfu l-migranti ekonomiċi u legali milli jidħlu fl-unjoni aħna għamilna estensjoni tal-fondi li qegħdin niddiskutu hawnhekk u naħseb li dan huwa inċentiv għal min qiegħed jipprova idawwar lira hawnhekk fl-ewropa aħna ma nistgħux nużaw it-terminoloġija pereżempju assimilazzjoni fil-iżvezja tant infaqna flus tal-kontribwenti eh, għall-integrazzjoni ta' nies li waslu matul dawn l-aħħar xar snin u l-proġetti ta' integrazzjoni li tant investejna fihom huma marbutin mal-prijoritajiet dwar is-suq tax-xogħol fl-iskejjel hemm uħud mill-iskejjel ukoll li waqfu ċerta festi u tradizzjonijiet żvediżi eh, għaliex qegħdin jitqisu bħala negattivi għal dawn l-immigranti. 45 eh, fil-mija ta' dan il-fond għandhom jintużaw għal miżuri sabiex titnaqqas eh, il-migrazzjoni illegali fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn li nagħmlu ripatriazzjoni ta' nies li jaslu hawnhekk fl-unjoni ewropea b'mod illegali min jiġi legali jista' jibqa' però. grazzi ħafna issa f'isem il-partit tal-ħodor l-onorevoli keller grazzi ħafna grazzi lir-rapporteur anke għaliex appoġġjat l-inizjattiva tagħna għal fondi għall awtoritajiet lokali u reġjonali hemmhekk issir ħafna azzjoni fejn iċ-ċittadini jgħinu lin-nies li għandhom bżonn din hija l-Ewropa li hemm bżonn naraw u għalhekk tajjeb li hemm fondi għalhekk però min-naħa l-oħra tkun illużjoni li aħna naħsbu li l-pajjiżi l-oħra sa jsolvu l-problemi tagħna, pereżempju li jkollna dawn il-close centers fl-Eġittu pereżempju għaliex dan mhux ħaj dan mhux ħajsir m'hemmx anzi m'għandniex eh, aħna ninvestu u npoġġu fondi f'affarijiet illi jiksru l-valuri li aħna nemnu fihom. Aħna għandna bżonn is-solidarjetà u għalhekk dan il-fond għandu jintuża għall-integrazzjoni, għall-appoġġ ta' minnu fil-bżonn u dawn in-nies illi huma diġà attivi fl-Unjoni Ewropea fis-sitwazzjoni reali. Grazzi ħafna lis-Sinjura Keller Issa sa ngħaddi l-kelma għall grupp tal-gwe is-sinjura Anderson għall minuta l-iskala tal-telf ta' ħajjiet fil-Mediterran xi ħaġa tal-waħx il-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea awtorizzat il-mewt ta' eluf ta' rifuġjati fil-baħar. Aħna mhux qed neħdu r-responsabilità ta' din il-kriżi umanitarja bħall-Unjoni Ewropea, il-Gwardja Kostiera tal-Libja eh, għadhom qegħdin eh, jindirizzaw il dawn ir-refuġjati bil-mod ta' kif qegħdin jagħmlu u r-refuġjati xorta għadhom eh, qed imutu bil-ġuħ lanqas għandhom ilma xi xorbu u qed jispiċċaw jgħixu f'sitwazzjonijiet imwera u hemm anke min jinqatel din l-iskala ta' din il-kriżi marra tal-lar anke minħabba s-silenzju tal-Unjoni Ewropea tal-mistħija l-attitudni tal-PPE tal-lemin estrem il-mod ta' kif eh, iridu li jbagħtu nies lura f'pajjiżi mhux siguri hemm bżonn li jkollna soluzzjoni bbażata fuq dinjità, is-sigurtà u d-drittijiet fundamentali. L-ebda bniedem huwa illegali. Eh, Grazzi ħafna, Signor Anderson. Issa, l-kellim li jmiss fl-isem li FDD, Is-Sur Etheridge. Thank you. Wednesday the 6th. Grazzi. Is-6 ta' Marzu, Franz Timmermans, il-kollega onorevoli tagħna qal illi l-Ewropa m'għadix qiegħda tgħaddi minn din il-kriżi ta' migrazzjoni tal-2015 u l-istess jgħidu l-istatistiċi tal-ġinus magħquda il-tnaqqis ta' 89 fil-mija ta' sin fil-mediterran mill-2015 sa issa però Issa għandna dan il-pakket ta' 10 biljun euro li għandu jindirizza l-azilu migrazzjoni. L-azilu migrazzjoni li l-Sur Timmermans dan ir-raġel kbir għal li ma diċ hemmhekk din il-kriżi, mela fuq xiex ħajntef u dawn il-flus ħajntef u fuq eh, ħlas li jsir il-pajjiżi terzi sabiex ikun hemm dawn il-kampijiet, flus biex jisir anka ripatrijazzjoni ta' nies lura f'pajjiżhom, u mbagħad daqsxejn użu politiku li huma daqsxejn ambigu ma hija ma neżaġerawx dawk kull huma għaxar biljun euro tal-flus tal-kontribwenti tal flus tal kontribwenti Però l-immigrazzjoni tal-massa ma tistax twaqqafha l-Unjoni Ewropea kważi għaw min jaħseb li din hija idea tajba, allura ejja niżguraw illi f'din dan l-ispirtu ta' din il-kelma sabiħa solidarjetà kulħadd jieħu xi ħaġa lura minkejja dak li jaħsbu iċ ċittadini ejja ma ninsewx illi Hawnhekk dejjem titkellmu fuq din il-ħaġa kera il-populisti u l-messaġġ tagħhom u ġejjin l-elezzjonijiet u minkejja U minħabba avvenimenti ta' dwejja kbar li saru f'Westminster il-lejla, jidher li aħna wkoll xorta ħajkonna noħorġu fl-elezzjonijiet din is-sena u nkomplu Insibu ktar nies kontra l-Unjoni Ewropea, ħassibu għad diffiċli sabiex tiġbru il-voti, għaliex jekk anka r-Renju Unit li jkollu jerġa' jgħaddi mill-elezzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dar boħra, u għandna dawn il-kundizzjonijiet, mela ħa ħajkolkom mill-inqas 25 jew 30 najġi l-faraġ zaħira hawnhekk jiġri fil-Parlament jekk tibqgħu għaddejjin u miexin f'din it-triq, allura ħoddu daqsxejn il-parir tiegħi għaġġlu fuq din il-ħaġa tal-Brexit għaliex din mhux ħatiġi favurikom inkella. Kiitokset erustija Etheridge. Eh, ja sitten ENF-ryhmän nimissa edustaja Gilles Lebreton, olkaa hyvä, teillä on minuutti. Essur Lebreton, ENF. Merci, Madame la President. Grazzi, Signora President. B'din il- eh, b'dan il-verżjoni ġdida tal-Fond tal-Migrazzjoni u l-Azil, l-Unjoni tkompli tinala f'din il-politika tal-miġnuna tal-immigrazzjoni iktar minn 10 biljun ta' euro biex jerġgħu għall-immigrazzjoni biex nerġgħu niftħu it-triq beraħ jom id-dialogu eh, interkulturali, interreligjus eh, biex għum jagħmlu dan. Minn flok niddefendu il-ċittadini Ewropej, speċjalment il-dinjità tan-nisa meta jiġu attakkati mill-Islamisti. il-Open Society ta' George Soros, per eżempju, dawn l-affarijiet iridu niġġieldu għal darboħra, intom tridu um, titradixxu il-ċivilizzazzjoni Ewropea. Grazzi. Sitten koxka. E- Grazzi ħafna sur Lebreton. Issa, mhux qed nara s-sur Epitideos fl-awla u għalhekk sa ngħaddi l-kelma għall kelliem li jmiss fil-lista is-sur diaz de mera mill-ppe għal minuta u nofs grazzi ħafna sinjura president kummissarju il-fond ta' ażil ta' migrazzjoni għandu jkun strument flessibbli li jadatta għall-isfidi tal-futur u anke l-bżonnijiet tal-istati membri u fl-istess ħin għandu jkollu biżżejjed fondi sabiex jilqa' wkoll sfidi tal-futur għandu jkun parti mill-akki tal-unjoni ewropea fuq il-migrazzjoni u jikkontribwixxi wkoll għall aġenda 15 kif ukoll għal fondi ta' emerġenza u ta' fiduċja għal libja u l-afrika irridu nilqgħu u nissodisfaw l-impenni legali tagħna min jasal hawnhekk għandu jkollu aċċess għal eh, faċilitajiet ta' akkoljenza effettivi kif ukoll proċeduri ta' ażil l-ammont li qed tipproponi l-Kummissjoni għal dan il-fond għandu wkoll jiżdied eh, permezz tal-ħidma wkoll eh, konġunta mal-pajjiżi ta' oriġini u anke ta' transitu illi min ikollu jaħrab minn pajjiżu ma jispiċċax jaqa' vittma tal-kriminali. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill eh, faħru l ħidma li qed issir kontra traffikanti u anke l-kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu u anke ħedma qed tisir fuq il-frontieri, però mhux qed nagħmlu biżżejjed xorta sabiex aħna din intemmuha eh, bħala traġedja u għalhekk dan l-istrument għandu jiġi adottat u użat. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Demara. Issa nal-kellim li miss eh, l-Onorevoli Fernando Lopez. Grazzi, Signora Presidente, Kummissarju Bekk wasalna għat-tmiem tal-periodu leġislattiv u sfortunatament huwa karatterizzat minn kriżi tal-immigrazzjoni u ta' fiduċja fost l-Istati membri. Nuqqas ta' rida politika biex il-leġizlazzjoni Ewropea tiġi implementata. L-Unjoni il-Parlament Ewropew għamel xogħlu, għamel homework tiegħu rid nappoġġjaw dan rapport eċċellenti li tressa mill-Onorevoli Dalli Eh, kif il-Fond Ewropew eh, għall-Immigrazzjoni u l-Azil għandu 10.4 biljun euro għall-MFF li jmiss 2021 eh, sa 27. U bil-konklużjonijiet approvati se jkonna din dimensjoni olistika għall-azilu u l-immigrazzjoni fl-axħar. Iżda u jitlob l-istati membri għal Eh, xi eh, pożizzjonijiet ta' jew rekwiżiti min-naħa l-Istati membri dan irid isir b'mod adegwat fi prinċipju ta' solidarjetà. U dan mhijiex din mhijiex tagħna hija parti m-leġislazzjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi l-Onorveli Lopez sal onorveli Radev. Благодаря, госпожо председател, дами Grazzi ħafna, Sur President, Signor Komissarju. Dan il-fond huwa wieħed mill-aktar fondi importanti fl-Unjoni Ewropea għaliex nagħtu l-appoġġ għall-Istati membri eh, fil-problema tal-influssi migratorji li jiffaċċjaw. Jiena kuntent li l-budget eh, żdiet wara l-proposta tal-Kummissjoni u dan juri illi it-tema tal-immigrazzjoni tibqa' fuq l-aġenda tal-ħsibijiet tagħna wkoll. U nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu f'dawn f'din iż-żieda tal influsti għaliex fil- eh, front fil-qoddimnet eh, tal-front tal-immigrazzjoni se jkollna eh, ritorn tal-immigrazzjoni għal pajjiżi tal-oriġini tagħhom. Ammont sostanzjali ta' persuni li ma jistawx jibqaw fit territorju Ewropew irridu eh, eh, eh, zidduħ. Ma nistawx insalvaw lil dawk kollha li jixtiequ jgħixu fl-Ewropa minħabba raġunijiet ekonomiċi. Dak kollu dawk in-nies kollha li mhumiex qed jitolbu għall-ażil irridu jirritornaw lura fil-pajjiż tar-oriġini tagħhom irridu nappoġġjaw dan ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radef, issa naddu għall-Onorevoli Nidel Muller. Grazzi ħafna sur President. Il-bazi tal-CAS huwa solidarjetà u l-isim ta' responsabilità. U għalkemm numru tal-immigranti eh, kien qed jonqos dawn l-aħħar xhur l-ażil jibqa' sfida importanti għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri tagħha. U f'tali sitwazzjoni huwa importantissimu li nassiguraw l-appoġġ finanzjarju Ewropew taħt l-MFF apparti assistenza lill-istati membri huwa importanti li nappoġġjaw l-aktar istituzzjonijiet Ewropej eh, fih dan is-CAS. U f'dan il-kuntest eh, huwa ħasra li tul snin twal il-Kunsill ma setax jaqbel fuq Aġenzija tal-Migrazzjoni u l-Azil u din hija esklusivament responsabilità tal-Kunsill u fl-istess ħin huwa żvilupp pożittiv illi il-fond tal-immigrazzjoni u l-azil se jappoġġja poplu l-immigrazzjoni għaliex m'hemmx sigurtà mingħajr l-integrazzjoni. Ma jistax tikseb eh, l-integrazzjoni eh, sigurtà permezz ta' ħitan. Grazzi. Grazzi. Eh, issa għandi persuna waħda taħt il-proċedura KHDI li huwa l-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna, Signora President il-fond tal-azilu l-immigrazzjoni jista' u għandu ikollu rwol importanti fi żminijiet fejn għandna flussi kbar ta' migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jappoġġja wkoll pajjiżi eh, li jinterċettaw dawn il-persuni li qed jassorbu eh, dawn l-influssi migratorji fejn ċittadini qed jiġġieldu letteralment biex jappoġġjaw eh, l-isforzi tal-pajjiżi tagħhom biex jibqgħu f'wiċċ l-ilma u fl-istess ħin eh, jirċievu lil dawn l-immigranti fostom. Iżda hemm ħafna u ħafna migranti illegali li qed jidħlu wkoll naħseb ir-rapport jgħid biċ-ċar illi jridu nsaħħu r-ritorni il għaliex irridu naraw u nindirizzaw dil kwistjoni b'mod effettiv, speċjalment eh, l-gżejjer eh, tal-Bahar eh, Greċja fejn għandna ħafna immigranti illegali illi ma m'għandhomx bżonn ta' protezzjoni tal-azil u għandhom jiġu ritornati għal pajjiżi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjas sanna tal-boħra għal mikrofonu fil-proċedura KHDI. U għanna l-Onorevoli Ward, jek joġbok. titjib tal-aspett finanzjarju tal-politika migratorja Ewropea hija essenzjali u għalhekk jiena nilqa il-progress li din il-proposta twassal għalija. Għal-kollega tiegħi Mirjam Dalli, rapporter, Eh, poġġiet eh, enfasizzat fuq l-autoritajiet lokali biex ikollhom rwol ċentrali fil-politika ta' immigrazzjoni Ewropea u fukat fuq l-importanza tal-ħajjiet eh, umani u d-dinjità umana li huma essenzjali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha adottaw attitudni eh, ta' mistija fid-direzzjoni tal-immigrazzjoni huwa kruċjali li nersqu minn dik it-tendenza U jina nisab eh, ħasba ħafna fuq il-pressjoni ta' persuni li huma sfurzati li jirtornaw b'mod volontarju għal pajjiżi ta' oriġini. Iżda l-awtoritajiet fl-istess ħin irridu jassiguraw li daw il-persuni li jiġu ritornati jaqblu għal dan ir-ritorn u dan mhuwiex dejjem il-każ illum il-ġurnata. Fih dan l-Unjoni Ewropea ċittadini f'organizzazzjoni differenti Kien qed jiedu responsabilità għal eh, għajnuna umanitarja u eh, fil-kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni u l-azilu. Kemm il-darba tkellimt ma' organizzazzjoni differenti li jgħinu l-immigranti li jiexu fit-toro. Skużani, intervjen il-president il għaliex tgħid il ma nistawx inkomplu sessjoni wara nofs il-lejla l-ura inżomm nżomm u skużani kummissarju kol sen ejdlek minn qabel eh, li issa ngħaddu għal eh, kummissarju Avropoulos jek joġbok kummissarju. Mikrofonu għal kellim. Eżis, eh, kollegi, il-budget Ewropew huwa ħafna aktar minn eżerċizzju ta' accounting huwa espressjoni ċara u konkreta tal-prioritajiet politiċi Ewropej. Il-Kummissjoni tibqa impenjata bisħieħ biex tkompli eh, taħdem flimkien ma'kom u flimkien mal-Kunsil biex nibdew in-negozjati fuq il-files importanti malajr kemm jista' jkun. U jiena nsab ħerqan biex inkompli in-negozjati. Grazzi. Kitos Komissari eh, Avramopoulos. Komissari Avramopoulos, grazzi ħafna. U l-axar kellim għanna l vili Mirjam dalli jek joġbok. Grazzi u grazzi għal darba ħra għal kontribut għal kollegi. Il-Komissarju għandu raġun li jinsisti li dan u għaffonti li għandu jgħin l-Istati membri fejn u ma' aktar fil bżon U dan dinja preċizament il- pożizzjoni tal-Kumitat tal-Liga. Eh, nefqa prinċipali fuq il-politika ta' immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhuwiex ostaklu il-fond ġenerali għal l-objettivi li dil-Kommissjoni sa' issa resqed bħala prioritajiet li tappoġġa l-flessibilità ma jeskludix li tassigura l-level minimu tal-finanzjament mill dan il-fond. Fuq pont ieħor, Eh, biex noħol u limitu għal fondi dan jassigura l dan l-istrument jintuża għal dak illi kien immirat għalih primarjament ġifiri strument ta' uh, eh, appoċ eh, fuq l-immigrazzjoni, rada napoġġjaw missjonijiet permezz ta' fondi differenti u ħadd m'għandu jistenna li dan il-fond għandu jikkumpensa għal fondi oħra li forsi mhux qed jindirizzaw sitwazzjoni. U fl-aħħar net fuq il-kummenti tal-PPE l-istati membri jonfqu 43% tal-nefqa fuq ir-ritorni u dan mingħajr l-ebda rekwiżit. U r-ritorn jibqa' l-iktar eh, punt prinċipali u dan ma tneħħiex u bla dubju ta' xej l-istati membri se jsibuh. Irridu nassiguraw li dan mhuwiex l-uniku objettiv ta' dan il-fond. Mingħajr ma nsemmu eh, l-istqarrija eh, li din eh, dan l-istrument mhuwiex kontra l-ġlida kontra l-abbuż. Ma nafx minn fejn ħarġet di. Grazzi ħafna nistena bil-ħerqa l-votazzjoni ta' għada u grazzi ta' diskussjoni. Grazzi, onorevoli Dalli. U bekk temmejna din eh, dan ir-rapport u se nivvutaw fuqu għada. Il-kwestjoni li jmiss hija ta' qabel tal-aħħar għal-lejla. U għanna rapport eh, ta' l-Onorevoli Tanja Fajon, eh, l-istrument tal-appoġġ finanzjarju għal ġestjoni tal-frontieri u tal-viżi. U se naddi għall-Onorevoli Fajon għal erba' minuti. Grazzi, President, jina se nuża 6 minuti tiegħi fil-bidu u se nitkellem bis sloveni L-Unjoni Ewropea eh, matul dawn l-aħħar snin eh, kienet qed tiffaċċja bosta sfidi li xeklu il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea. Nazzjonaliżmu u l-estremizmu huwa l-fatt eh, eh, għaliex eh, maħniex qed nitkellmu fuq politika finanzja immigratorja adegwata. Refuġjati, l-immigrazzjoni, l-nuqqas ta' solidarjetà u nuqqas ta' soluzzjonijiet komuni jiġu sfruttati mill-politiċi tal-lemin għal vantaġġ politiku tagħhom. Dan joħloq nuqqas ta' ftehim u nuqqas ta' fiduċja bej l ċittadin u u kol il-futur tal-żona Schengen u tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Huwa għabizzejiet li tħares ah, lejn l-Awstrija u pajjiżi oħra ta' Schengen um, fejn minkejja miżuri addizzjonali biex tipproteġi l-frontieri esterni u minkejja eh, l-tnaqis tal-influssi migratorji dawn il-pajjiżi xorta waħda għal dawn l-aħħar kienu txeklu l-frontieri tagħhom eh, għal daw l-persuni għal daw l-aħħar tliet snin. Huwa diffiċli kif jiena nista' nispjega għaliex dawn qed jiġu verifikati eh, meta jaqsmu l-frontiera bejn l-Awstrija u l-Ġermanja pereżempju. Li nippreservaw l-żona Schengen bħala libertà ħilsa ehm, ta' eh, komunikazzjoni din tiddependi fuq il- Sibbiet politiċi u responsabiltajiet tal-kapijiet tagħna iżda jidhirli li din ir-responsabilità eh, hija nies hawnhekk. Ovvjament biex ikollna frontieri esterni siguri għanna bżon ta' fondi adegwati Ewropej. U jina kontenta li qed lejla qed niddiskutu din il-proposta li skonta il-budget Ewropew se jalloka aktar minn 9 biljun euro għal frontieri u l viżi dan uh, huwa żieda ta' ħames darbiet minn dak li għandna llum, dan huwa ħafna fondi eh, jekk nużawhom eh, b'mod adegwat. Tali strumenti finanzjari huma importantissimi għad ċittadini Ewropej. Eh, kif dawn waslu għal politiki Ewropej għal miżuri konkreti. U dan huwa l-mod ta' kif nistgħu niġu l-aktar viċin għaċ ċittadini tagħna. għana. Nixtieq nilqaw wkoll li minimu ta' 70 miljun euro se jiġu allokati għal miżuri differenti indirizzati għall slovenja li tiġġestjona waħda mill-frontieri tal-art esterni tal-Unjoni Ewropea li eh, esperjenzat eh, sforzi u influssi eh, ola f'daw l-aħħar xhur għanna tlet punti. L-ewwel wieħed ġifieri għandna bżonn il-ġestjoni integrata tal-frontieri tagħna eh, inkluż operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ eh, fuq l-art, fuq il bahar u fl-ajru. Eh, għanna naqsu kol kriminalità u sim ta' informazzjoni ta' tal-kontrolli tal-frontier tal-persuni, tal-moviment tal-persuni. tal tal moviment tal persuni u rridu nappoġġjaw ukoll l-implementazzjoni tal-pożizzjoni komuni fuq il-vizas taqsim ta' informazzjoni. Għanna 60% tal-fondi se jiġu allokati għal programm nazzjonali għall istati membri u 40% se jiġu indirizzati għal miżuri biex jiġu indirizzati primarjament mill-Unjoni Ewropea. Dan l-istrumenti garantixxi appoġġ finanzjarju għall implementazzjoni tal-politiki li huma bbażati fuq solidarjetà u fuq il-sim ġust ta' eh, responsabiltajiet eh, fuq il-frontieri u l-fiduċja komuni tagħna. Eh, assigurajna u kol jina kontenta ħafna li għal 20% ta' dawn il-fondi se jiġu indirizzati għal politika tal-vizi u l-faċilitazzjoni tal-sim tal-frontieri għal vjaġġaturi bona fede illi mhumiex ta' teddida għall-istati membri. zona Schengen jew eh, il-moviment ħieles huwa wieħed mill-kisbiet il-kbar tal-Unjoni Ewropea kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għal kumpaniji differenti. Schengen huwa wieħed mill-mezzi l-aktar importanti li bihom li ċittadini Ewropej jistgħu jirrealizzaw li libertajiet fundamentali tagħhom għal moviment ħieles u il-suq eh, intern kif jista jkompli florixi. Nexxin lansaħu kol dispożizzjonijiet fir rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali billi nimplementaw eh, teknoloġiji intelligenti u sistemi ta' frontieri intelligenti. It-teddida tal-ksur tal-privacy eh, zdiedet u rnexxilna nelbu dil-problema wkoll. Saħħaħna wkoll dawk id-dispożizzjonijiet illi waslu Eh, għal rispett u għal liġi eh, Ewropew nazzjonal, mod partikolari probizzjoni tal-informazzjoni personali. Fi rigward tal-hotspots, irnexxielna nintejbu id-dispożizzjoni fid-dawl tal-protezzjoni internazzjonali b'mod partikolari dritt għal protezzjoni ta' persuni vulnerabli inklużi t-tfal. U dan il-fond li qed niddiskutu l-lejla huwa wieħed mill-istrumenti ewlenin eh, li għandhom jappoġġjaw l-implementazzjoni tal-politika fl-Unjoni Ewropea u għalhekk insaħqu li dawn il-fondi li għandhom jiġu allokati fis seba snin li ġejjin m'għandhomx jiġu indirizzati għal programmi eh, oħra stati membri. Il-ġestjoni tal-frontier mhuwiex marbut mal-ħolqien ta' ċentri ta' detenzjoni fi pajjiżi terzi jew biex tiddelega l-ġestjoni tal-frontieri Ewropej lil pajjiżi terzi. U biex nikkonkludi biex inżid it-trasparenza aħna nipproponu l soċjetà ċivili u l-autoritajiet lokali u reġjonali għandu kunu aktar involuti fil-tfassil tal-liġijiet nazzjonali. U l-gvern lokali għandu kollu l-rwol tiegħu biex nevitaw id-dubi fuq kif dawn l-istrumenti u dawn il-fondi għandhom jitnefqu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Fajon, issa naddu għal Kummissarju Avromopolis. Colleagues, Kollegi, Signora Fajon, jiena diġà tkellimt fil-ewwel dibattitu infosizzajt xi kwistjonijiet orizzontali li japplikaw għat-tlet fondi. Per eżempju, l-bżon ta' flessibilità, sinerġiji mal-fondi l-oħra u jien qed nistenna bil-ħerqa li l-Kunsill jadotta il-mandat ta' negozjati tiegħu. Il-fondi tal-Unjoni huma importanti ħafna biex ikonna frontieri esterni li jkunu b'saħħithom. Erba' snin wara li nbeda l-MFF fil-fondi Ewropej għenu biex jiġu mħarġa kważi 9,000 gwardjani tal-kosta, anzi gwardjani tal-frontieri. Ġifiri dan biex nsaxħu l-frontieri esterni tal-Unjoni. Dawn l-isforzi rridu naraw li jibqgħu jekk ikun hemm iktar immigrazzjoni, inċidenti ma nkunux qegħdin nistennew fuq dawn il-frontieri. Hemm bżonn ukoll insaħħu setturi oħra biex l-impatt eh, fuq il-post ikun aħjar. Nafu x'se jkunu l-isfidi tal-ġejjieni. Aħna rridu font, għanna font separat tal-Integrated Border Management u se jkonna u koll Anzi dan il-font il-ġdid jgħin l-istati membri biex iwettqu il kontrolli tad dwana jixtru kol it-tamir Imma l-istrument għall maniġjar tal-frontieri u tal-visas se jkollu iktar minn 8 miljun ta' euro biex jissaħħu l frontieri esterni, jgħinu il-Common Visa Policy u jgħinu l-Istati membri biex jelaboraw sistemi tal-IT biex dawn ikunu skont ir-rekwiżiti l-ġodda. Ġifieri kważi tliet darbit iktar żieda għal budget tal-fuq il-frontieri li għandna bħalissa il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll biex ittejjeb il-kapaċità tar rispons tagħha permezz ta' fondi li jistgħu jiġu li wieħed jista' jiġi bżonnhom u li jkunu allokati għal bżonn. Meta ikun hemm hemm pressjoni mhux sproporzjonata fuq il-frontieri u bekk jista' jkollna kooperazzjoni aħjar ukoll ma tad-dwana dan l-istrument il-fondi se jippermetti li jsir dan. Il aħna il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija importanti ħafna. Anki l-fatt li jkun hemm koordinament bej il-gwardjani tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea u dawk ta' pajjiżi terzi. Għalhekk il-border management u l-visa instrument se jkun hemm miżuri aħjar anki ikun hemm ukoll dawn l-istrumenti ta' u l-fondi żejda eh, nipermettu il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi f'ċertu każijiet irridu noqogħdu attenti li dan ma jkunx ta' ostokolu għall-Unjoni Ewropea meta jkun hemm l-iktar bżonn. Grazzi ħafna. Kiitokset komissari Avramopoulos. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron ulkoasianvaliokunnan nimissä eh, edustaja. Issa nishti nisimu bl-sur Kukan għal-minuta. Sinjura President, l-ewwel net nirringrazzja il rapportera Sinjura Fajon għax-xogħol tajjeb li wettet fuq dan il-dossier. Jiena rapporter fil-Kumitat Afet. U tlabt l-Parlament Ewropew ikollu rwol iktar importanti fl immaniġjar ta' dan il-dossier anki ġifiri fil-reporting fil deċiżjonijiet finanzjarji L-istrument jatem biex jissalvagwardja il-moviment ħieles imma wkoll jara li jkun hemm maniġjar tal-frontieri esterni b'mod aħjar. Għalhekk tajjeb li hemm iktar fondi fondi rridu naraw kif ikun hemm eh, infiq aħjar. Huwa importanti ħafna li dawn il-fondi jridu jintużaw flimkien ma' strumenti oħra dawk ukoll tal-dimensjoni esterna u kol strumenti legali tal-Unjoni Ewropea li rrit ikunu kol konformi maħħom. Grazzi ħafna sur Kukan. Issa, mill-Kumitat tal-Budget, is-sur anzi, Sinjura Holmajer. Eżis kollegi, sur komissarju, Signora President, jena nixtieq ngħid li jien sodisfatta ħafna fatt li l-Kummissjoni preparat rapport tajjeb jħed konsistenti għal eh, din il-Frontex tal-futur. Naħseb l-ek raħjar nsejħulu dan l-istrument. Il-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea rajna li l-istati membri ħadu ħafna żmien biex jaċċettaw l-idea u jibdew jaħdmu u jagħmluha realtà biex verament inkunu nistgħu nimmaneġġjaw il-frontieri aħjar. Ġifri mill-punto di vista tal-budget aħna naraw, niżguraw li din is-sena u sena ta' wara li fil-qafas tal-MFF inkunu nistgħu eh, naraw li l-fondi jkunu qegħdin hemm. Meta jkun hemm bażi legali, nemmen li dak li rridu nagħmlu huwa li nipproteġu l-frontieri tagħna u hekk se nagħmlu. Grazzi ħafna Sinjura Holmajer. Issa għal rappresentanti tal-gruppi politiċi Carlos Coelho għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Kummissarju, kollegi, Nixtieq nibda billi nirringrazzja l kollega Tanja Fajon għall kooperazzjoni verament tajba li kena bejnietna u ninfasizza l fatt li din il-mistoqsija tal din il-kwistjoni anzi tal-frontieri esterni se tibqa' magħna minħabba l-aspett ta' riskju jew ta' sigurtà li huma parti minna. Dan ukoll għandux xaqsam mal-flus, jew iktar flus li l-istati membri jibqaw eh, huma l-atturi prinċipali u għalhekk biex aħna insaħħu il-frontieri esterni aħna zidna eh, bħames darbiet il-protezzjoni tal-frontieri esterni tagħna u biex naraw li jkun hemm tħul minnhom li jkun legali. Meta wieħed jisi sa solidarjetà l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun soġġetta għal xi arranġamenti tal-aħħar minuta mal-istati